li u qed titlobni jekk din id-deċiżjoni li tieħdet mill-FD hix kompatibbli mar-regoli ta' din il-Kamra. Din l-eżaminazzjoni qed issir bħalissa u jien arraf fil-konferenza tal-Presidenti. Għanna abbosta kalendarju għas sena 2014 dan ġi adottat mill-konferenza tal-presidenti mm. id-dati għal dawn is-seduti ta' Strasburgu tistaw issibuhom fi seans on direct. Jek tixtiqu tfasslu emendi tistaw tamlu dan sal 3-11 ta' ġunju u ser nivvutaw l-4 fit-12 ta' ġunju, fi-11 nofs. l 4 skont regola 4 u 70 ta' regola ta' proċedura tal-Parlament flimkien mal president tal-Kunsil jiena ser nifirma 10 atti li ġew adottati skont l-OLP. il titli tal-atti ser jiġu ippubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. Issa naddu għal-ħidma ta' din il-ġimgħa. Għandkom ġaġa xi tgħidu